il-politika ta' monetarja u jkun hemm irkupru. Naraw anka deċiżjoni tal-ECB fuq il-quantitative easing u anka fuq il-programm tal-xiri tal-assi. Aħna qed nistennew dawn il-miżuri u nittamaw il mekkaniżmu jaħdem flimkien mal-miżuri oħrajn finanzjarji li qed isiru fuq livell nazzjonali. Anke jekk hemm il-programm tal-kupru tal-2014 importanti li eh, naħdmu b'aġġustament fiskali tajjeb u nżommu l-miżuri kollha li huma parti minn din il-politika mħalta. U anka nkunu nistaw indaħlu ċertu riformi strutturali fil-pjan ta' vestiment ta' l-Unjoni Ewropea li jidħol fis seħ dal-waqt u anka kunu parti minn dawn il-partijiet kollha fil-Unjoni Ewropea u ħankunu qegħdin niddiskutu anka riżoluzzjoni u rapport ta' inizjattiva. Dan dawn huma rimarki tal-bidu. Nistennew il-kommenti minn ħatakom. Jiena nilqa l-Viċi President Costanzio u Umbat ikonna il-mistoqsijiet u tweġibiet tas-soltu. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena onorat u eh, kuntent ħafna li qiegħed eh, lura f'dan il-komitat taħt il-leġislatura ġdida biex indaħal nitkellem fuq ir-rapport annwali tal-ICB. Dan eh, l-avveniment tal darboħra jinfasizza l-importanza ta' dialogu mal-Parlament Ewropew sabiex nizguraw li jkun hemm il-kotabilità u trasparenza fl-attivitajiet tal-ICBs l icb U fil-fat l icb jikonsidra trasparenza li huwa eh, xaġa importanti ħafna biex ikun effettiv. Din is-sena fil-fat konna qed nuru l-accounts tal-laqat politiċi tagħna. Dan ir-rapport ukoll qed ikompli eh, jkompli ma' trasparenza tagħna biex nitkellmu fuq l-azzjonijiet tal icb dak l-azzjonijiet kollha tal-2014. Bekk eh, nkunu qegħdin neħu l-mandat tagħna bil-ambjent li dejjem qegħdin qed jinbidel bħalissa. Nkun hemm anka azzjoni eh, forza mill-naħa tal-ICB biex ikollna anka arranġamenti tal-dawn l-arranġamenti fiskali kollha. Din l-azzjoni wkoll ġiet komplementata minn azzjoni oħra fl-2014 fejn kellna preparazzjoni u l-bidu ta' operazzjoni tal-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni. Kenna anka ftejm interistituzzjonali bejn l-ICB, il-Parlament Ewropew u qegħdin anka nikkonsidraw li nħarsu lejn il-kontabilità ta' din il-ħidma ġdida tal-ICB. Illum jiena ħanħares lejn il-miżuri li tieħdu fl-ICB mridu tas sena l-oħra eh, biex eh, tilħaq il-mandat tagħha. Mbagħad ħanetkellmu fuq l-Unjoni tal-Swieq Kapitali fejn l-ambizzjonijiet tagħha tista' twasal għall eh, integrazzjoni fiskali aktar b'saħħitha u jkun hemm trasmizzjoni wkoll tal-politika tagħna. Minħa tal-politika l-omjot li kellna fl-2014 kien wieħed ikkomplikat l-irkupru illi beda fl-2013 ma kienx qed jaħdem maġa biżejjed kif konna qegħdin naħsbu. F'dik is-sena konna qed naraw il-GDP li keber b'0.9 fil-mija fil-żona euro. Ħafna mill-prodotti kienu għadhom tajbin u kien hemm aktar eh, għalkemm kien hemm ukoll xi ftit tnaqqis rajna nkarrati ta' self tal-banek fi zona euro U dawn kienu anka partijiet prinċipali mill-problemi finanzjari fiż-żona euro. U b'mod indirett ukoll kien sors kbir għal l-inflazzjoni. Fil-mekkanizmu ta' trasmissjoni eh, aħna ħadna numru ta' miżuri bejn Ġunju u Ottubru. Dawn iż-żewġ pakketti f'Ġunju u mbagħad anka f'Settembru kellu tlet elementi ewleni. L-ewwel ħaġa kien hemm żewġ FCB biex naslu għal lower bound, u mbagħad it-tieni kien hemm ta' tmin operazzjonijiet għal qoddim u anka eh, programmi ġodda għal lassi u għal bonds. Għalkemm kien hemm eh, kontribuzzjoni pożittiva fiż-żona euro, fiż-żona euro, jidher li xorta ma kienx hemm tisħiħ. Anzi, kien hemm aktar tnaqqisa anke fl-inflazzjoni u komplet taċċelera sal-aħħar tas-sena. Il-tnaqqis tal-prezzijiet taż-żejt fit-tieni nofs tal-2014 wassal għal dan it-tip ta' żvilupp ukoll u kien hemm din ix-xejra illi kienet għaddejja għal ċertu żmien li wasalna għal livell dejjem aktar baxx u wasalna għal tieni round ta' effetti li qed inħossu qed naħarsu lejn proċess li wassal għal riskju tal-istabilità tal-prezzijiet u għalhekk nisibi deċidiet fil-22 ta' jannar ta' din is-sena biex eh, iwessaw aktar il-programmi tagħhom biex inkludu anka il-settur eh, pubbliku. Dawn il-programmi huma maħsuba li jibqgħu għaddejjin sa' Settembru tal-2016 u sakemm il-governanza il-Kunsil ta' Governanza jara li jkun hemm sostenibli sostenibbli għall-inflazzjoni. U hemm il-mira li nħu rati ta' inflazzjoni aktar minn 2% tal-medium eh, term. Konna qed naħsbu wkoll fuq livell aktar baxx ta' livell baxx aktar ta' rati u jkun hemm żvilupp fil- katina kollha finanzjarja kien hemm iżvilupp fit trasmissjoni eh, fil-politiki tal-ECB meta isuwa mal-ekonomija. Anka meta ħarsu l kondizzjonijiet għal djaru anka għal kumpaniji u kien hemm tnaqqis tal-livelli tal-rati tas-self fil-pajizi ta' zona euro il-rati tal-self tal-banek naqas mill-sajf tal-2014 bejn 40% u anka fil kasta djar aktar minn 50%. U il-finanzi esterni mill-zona euro tkompli eh, tonqos ukoll qed nitkellmu għal 4.1% fi frar għalhekk hemm bżonn nkun promovu il-krediti u l-investimenti. Il-kreditu tal-bank għal kumpaniji mhux finanzjarji żdiedet f'daw l-aħħar tliet xhur għal rata annwali ta' madwar 2% illi nistaw nqabluha ma' rata negattiva tas-sena l-oħra li kienet eh, minus 2%. Eh, u anka ir-rata ta' tkabbir kellna tnaqqis 3.2%. Iġifiri, issa f'daw l-aħħar xur qed naraw rati pożittivi għal numru wara żmien twil. Fit-tieni parti tal-2014 eh, rajna t-tip ukoll anka speċjalment fil-organizzazzjonijiet finanzjarji. Dan kollu eh, naraw l-anka revizjonijiet li qed komplu ma dan ma din ix-xejra. Fil-istħarriġ li sar rajna li kunem eh, aktar self għal djar u anka l-entreprizi u anka eh, standards tal-krediti matul is-sena. Il-politika tagħna jiġifieri qegħdin jaħdmu u l-irkupru finanzjarju wkoll qed issir sostenibbli il-differenza li hemm fl-output ħadd titneħħa sal-2017. Dan wasal l-evoluzzjoni tal-inflazzjoni u anka l-aspettativi tal-inflazzjoni biex nkunu kompetittivi mal-mandat tagħna anka meta nħarsu lejn il-tnaqis tal-prezz taż-żejt u l-prezzijiet biex normalizzaw l-inflazzjoni xorta waħda għatfad l-inna x'naħdmu għalih dan kollu ma nistax naħdmu b'mod iżolat u il-politika kollha l-oħra huma importanti. Għalek, aħna irridu naħdmu bl-attivitajiet tal mekkaniżmu ta' supervizjoni u għahidini eh, u dan kollu kien ehm, importanti ħafna eh, fil-proċess fiskali. l-Unjoni Bankarja u anka l mekkaniżmu ta' żoluzzjoni wadanija u l-font tal-mekanizmu maħdini ħajjejn għal anka sovranità tal-banek. Iż-żona euro għandha bżonn ukoll strateġija b'saħħitha biex nżidu r-relazzjonijiet għal rkupru eh, sostenibbli dejjem bl-impjiegi u l-tkabbir u fil-produttività. Ikun hemm tkabbir ekonomiku fil-waqt li jkun ċerti li dan ikollu qed isir b'mod sostenibbli il-riformi strutturali rridu jiġu implementati wkoll sabiex il-kumpaniji u d-djar ikunu jistaw manka jkunu jridu jinvestu. Aħna dejjem nkomplu nirrepetu din l-idea għaliex il-koordinazzjoni tal-mekkanizmi fiskali huma importanti sabiex l-Unjoni Monetarja tkun iktar effettiva. U anka l-atturi jistaw jihdu vantaġġ tal-kondizzjonijiet li dejjem qegħdin jittiebu il-politika monetarja ħat kompli taħdem f'din tranzizzjoni għal din ix-xejra pożittiva imma ma tistax taħdem waħda. Importanti li jkun hemm riżorsi finanzjarji disponibbli u jiġu allokati b'mod produttiv anka fl-agenda tal-Unjoni Monetarja dan kollu jista' jagħti kontribuzzjoni. Kena taħarsu lejn il-punti ewlenin tal-Unjoni tas swie skont il-perjodi differenti. Minnaħa tagħna proġett bħal dan jekk ikun dizinjat tajjeb jista' jwassal għal benefiċċju ehm, tajjeb ħafna għall-Unjoni Ewropea il-CMU, il-EMU ħatejn anka fil-progressjoni tal-swiq kapitali u tagħmel aktar robusta. Il-swiq integrati jistgħu jgħinu fil-sostenibilità finanzjarja billi jkun hemm aktar fis maqsum, jiġifieri niffaċilitaw din il-ħidma fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin meta tħarsu lejn il-swiq kapitali u il- l-integrazzjoni finanzjarja tista' tkompli għaddejja. CMU kol għadha taħdem fuq il-daqs tal-swieq kapitali billi ikonna żvilupp aktar ċerta ċertu partijiet tal-suq. Li konna swieq aktar uh, wisajn iwassal għal aktar alternativi ta' fondi. Per eżempju, eh, odda finanzjarji jistaw jintużaw għal uh, l-SMEs għal proġetti ta' infrastruttura jew inkella għal finanzjament fuq meta twila ta' żmien. Apparti minn hekk it-tnaqqis fuq il-dipendenza tal-kumpaniji fuq il-banek jista' jwassal għal aktar għodda li jkunu disponibbli għal politika monetarja. Madan kollu hemm xorta problema biex nħarsu li jkunu nistgħu identifikaw il ħtiġijiet kollha tal-Unjoni sabiex tilħaq il-lanijiet tagħha. Ejja nkunu ċara li konna CMU e, eh, jiġifieri aħna naslu għal livell għoli ta' integrazzjoni finanzjarja billi nħarsu lejn is-suq uniku f'dan il-qasam. L-Unjoni il qasam l unjoni tal swiq Kapitali tħares lejn il-karatteristiċi li kolla numru ta' regoli u jkonna anka aċċess, l-istess aċċess għal ċertu strumenti u jaħdmu anka b'mod ugwali biex ikunu attivi fil-suq. Għalhekk din l-Unjoni ta' Swieq Kapitali għandha taħdem b'qafas wieħed li iwassal għal livell indaqsal kulħadd u s-swieq kun jistgħu jintegraw u jibqgħu jiżviluppaw. Dan iwassal għal numru ta' implikazzjonijiet. L-ewwel ħaġa, il-mira li jkollna din tip ta' unjoni eh, hija ambizzjoni ħafna. CMU tista' tgħin li twassal għal dawn il-benefiċċji mingħajr metnaqqas eh, li konna l-armonizzazzjoni regolatorja. Li naslu għar nofs triq mish se tkun bizzejet. Fil-fatt nofs tal-Unjoni eh, Suq Kapitali għat ma teżistix. Rajna tal-limna dilezzjoni mill-kriżi finanzjarja fejn ħarisna lejn eh, li kienem qafas li ma kienx sħiħ bizzejet għal-banek u mem lebda dubju illi eh, da kollu li japplika għal banek u koll japplika għal eh, swieq kapitali. Li konna anka setta da regoli wieħed għal dawn is-swieq jridu neħu anka l-ostakli fil-qasam tal-politiki li morru li lin mill-swieq kapitali. Per eżempju, li konna ċertu, kellu eh, fuq qasam sensittivi politikament, ċertu liġijiet fit-tassazzjoni tal- um, tal-prodotti finanzjari fejn affarijiet fejn ma tistax issir fuq livell tal-Unjoni Ewropea irrid ikollna l-inqas azzjoni nazzjonali sabiex innaqsu l-ostakli transkonfinali. Li jkollna seta regoli għal kulħadd tiġi eh, komplementata bl-infurzar tal-liġijiet biex ikun hemm aktar rabta tajba bejn l-Unjoni eh, tas-Swieq Kapitali nkomplu anka fil-protezzjoni u anka jkun hemm bżonn ta' supervizjoni ta' swi u l-istituzzjonijiet. Il-Parlament Ewropew bħala koleġislatur għandu rwol importanti ħafna f'dan il-proċess u jiena naħseb li ħajkun ta' kontribuzzjoni tajjeb ħafna għal din l-Unjoni tal-Swiq Kapitali. Sabiex nikkonkludi, l-sforzi li saru mill-2014 fuq il-politika monetarja u anka l-Unjoni Bankarja turi illi l-Unjoni Ewropea tista' twassal għal ċertu tilħaq ċertu miri. Madan kollu rridu nilħu għal aktar. Jek inħarsu lejn il-livell nazzjonali, nkomplu insaħħu l-Unjoni Monetarja ħat wassal għal l-ekonomija Ewropea biex issir iktar b'saħħitha. Ir-riformi strutturali huma importanti sabiex ikollna unjoni ġenwina u hekk nkunu nistgħu nużaw il-benefiċċji kollha kemm huma tal-integrazzjoni finanzjarja. Dan kollu jkun importanti sabiex ikollna rkupru sostenibbli u jkollna anka em, eh, aktar stabilità u prosperità. Grazzi. Grazzi ħafna lil viċi President Costanzio kellek komment interessanti ħafna u naħseb li kienet xi ħaġa utli ħafna li anka l-kontribuzzjoni li tajtna fuq l-Unjoni Monetarja hija importanti għaliex aħna niddiskutu jekk irridux CMU u jekk irridu CMU anka l-benefiċċji kollha jridu nkunu ċerti li jkun hemm armonizzazzjoni regolatorja kollha kemmi. Għalhekk dan kien komment eh, siwi eh, tassew li għaddejt inti għal-votazzjoni li jmiss jiena rrit nibda il-preparamenti u rrit naddi s-sana kelma l Peter Zimon. Grazzi. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfahren in dem üblichen Eżis kollegi, aħna nibdew ħannimxu bil-proċedura normali, ħajkonna ħames minuti ta' mistoqsijiet u tweġibiet. L-ewwel għall-membri mhux affiljati. Umbagħad Nibdew mill-ewwel mela bil-Sur Balkas. Grazzi ħafna Sur Kostanzio. Inti tkellimt fuq ħafna punti interessanti nistaw nejdu li għanna għazla vasta. Nishtiq nitkellem fuq tlet punti. Tlet mistoqsijiet għalik. L-ewwel ħaġa l-politika eh, interim jfisser li ħajkonna prodotti fuq meta twila ta' żmien, pereżempju l-assigurazzjoni u ċertu kumpanji ħajastu pożizzjoni daqsxejn antipatika forsi li sibi ma nafx jekk għandi xie ideja li konem xie krizi oħra. U forsi jekk nelbu l-krizi bankarja nitħu fi krizi oħra. Umbat fuq il-suq tal-kreditu minħabba il-xiri tal-ECB jistaw għasal għal eh, problemi anka fil-prezzijiet. Ma nafx jekk l-ECB kif ħataħdem taħdem dawn il-konsegwenzi li jista' għasal għaswi li għaswi Iwassal għal ċertu problemi. It-tiret punt, minħabba il-differenzi fil-prezz u l-likwidità, naħseb l-offerti li ġejn miswi eh, fl-Ewropa kważi kważi huma qed waslu qarrati ta' interessi ta' interess negattivi. Jiġifieri jkun hemm ċertu premium għal eh, krediti. Ma nafx hekk għandekx eh, idea fuq din il dan il-proċess u jekk hux qed l limiti ta' politiki, politika em, tajba u li sebi kif ħad intervjeni. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet minna ħatijak. Jina nibda billi najt illi il-politiki kolla u trade-offs għandhom effetti kollaterali. Xieħut mill effetti miex eh, daqsek mixtieqa, iżda ma nistawx nevitawhom jekk aħna rridu nieħdu tertu deċiżjonijiet U din hija situazzjoni li sibna ruħna fiha s-sena l-oħra meta l-inflazzjoni marret fin negattiv u nista' anka ngħid illi l-inflazzjoni fit-tieni nofs ta' sena l-oħra kienet influenzata minn tnaqqis tal-prezzijiet taż-żejt. Iżda f'Diċembru u anka jekk tinjora il-prezzijiet taż-żejt l-inflazzjoni kienet 0.6 Jiġifieri il-bot ħafna u anka eh, bbażata fuq il-realtà domestika tagħna qed immor edha l-bot ħafna mill-mira li għandna aħna. Bek, irridu nieħdu ċertu miżuri li ovvjament inneħu differenza tal-output fi zona euro u naslu għal normalizzazzjoni. Aħna konxi tal-fatt illi se jkun hemm konsegwenzi f'din il-politika f'ċertu swieq tal-assi. Iżda kifet, mem lebda għażla. U aħna qegħdin niżviluppaw l-analiżi dwaq ta' se jiġru qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni u aħna lesti li nitkellmu fuq ċertu miżuri ta' ta' level makro biex anka jaħdmu f'dawn is-swieq. Issa dwar l-assigurazzjoni nista' ngħid illi f'dawn l-aħħar tliet snin jew erba' snin. L-inekwità tal-kumpaniji tal-segrazzjoni fl-Ewropa kienu eh, f'livell aktar għolim minn tal-banek u f'daw l-aħħar tliet snin il-tħul tal-kumpaniji tal segrazzjoni kien ħafna iktar għoli u koll mill-banek, jiġifiri għalfejn ġrat. Eh, Għanna zewċ raġunijiet ewlenin. Il-kumpanija tal segrazzjoni għet jibbenefikaw mill mitħul kapitali. Umbat anka kien hemm l-effett ta' inflazzjoni. L-inflazzjoni qiegħda eh, level fuq level baxx u għal dan iwassal għal kalkulazzjoni tal-liabilities tal dawn il-kumpaniji. Ġifieri jekk wieħed jitħasseb forsi fuq dan u aħna għandna tħassib. U ma nafux jekk dan itħul kapitali u xħaj jon osu forsi wasal għal ċertu pressjonijiet oħra dan l-punt li xtaqt namel. Issa fuq il-kreditu u l-effett tal xiri fuq il-prezzijiet fis-swieq, aħna għadna attenti biex ix-xiri jiġi limitat għal 33% ta' dejn għal kull xirja li ssir. Jiġifieri aħna is-suq nħalluh jaħdem u jinfluenza u jiddetermina l-prezzijiet ta' s-swieq aħna maħniex l-unika operaturi fl-aħħar mill ħar fis-suq. U l-fatt li ċertu rati għedin siru negattivi ma kienx xi ħaġa li aħna konna qegħdin nimmiraw għalija. Aħna konna qed nittamaw li l-rati tal-interess qegħdin jonqsu aktar imma forsi mhux jonqsu daqshekk li jiġu eh, negattivi. Ġifieri dan kien livell kollaterali u eh, għajem ċertu tħassib fuq kif qegħdin jaħdmu s-swieq għall-aspettativi anka fuq meda twila ta' żmien. U anka nħarsu lejn eh, dawn ir-rati ta' żmien medju fuq livell daqshekk baxx aħna ħankomplu naħdmu u ħanħarsu namlu monetaraċ. Ta' dan kollu nittamaw illi dan kollu jirregala ruħu bil-swieq nifisom. Grazzi. Dank, als nächste 5 Minuten Slot Elisa Ferreira. Grazzi ħafna, Elisa Ferrera. Grazzi ħafna. Jiena kemm il-darba fraħt l-Bank Ċentrali Ewropew dan il-bank eh, għamil li kellu bżon jagħmel waqt il-kriżi. Għandi żewġ mistoqsijiet. Mistoqsija dwar dak li inti qed dwar ir-rwol tal-Unjoni Bankwarja u eh, l-effetti eh, ta' stabilizzar u dwar l-SSM. Aħna bħalissa għaddejjin minn periodu tranzizjonali u għalek ħaġa normali li rridu jisiru l-aġġustamenti ma nara jiena li forsi l-impatt fi eh, pajizi periferiċi fuq it-talbit kapitali u daw koħrajn dawn għati walsu għal konċentrazzjoni eccessiva tal-banek u dan ma kienx il-lan tal-proċess u dwar eh, rezoluzzjoni dan il-mekanizmu nixtin kunna fjek eh, il-bank qed um, sistuda l-affarijiet u naraw jekk nigarantixxu li se jkun hemm stabilta fis-sistema bankarja u fir-riżoluzzjoni u elementi ieħor dan l-element donnu ep mill-agenda il-garanzija depositi dan huwa element kruċjali sabiex natu stabilità l-suq u għal kredibilta il-ħagġa ma tistax tep mill-agenda għax il-bank ma tantx ħafna azzjoni fuq din kwistjoni mbagħad nitkellem fuq l-iżbilanċ li bħalissa jeżisti fl-Ewropa. Ma jagħmlux sens, ma tistgħux intkom titkellmu dwar ir-rati medja. Hemm l-istaġnar rata ta' għat eh, vera olja imma mnofs Ewropa li jadbati u nofs l-oħra le. U l-Bank Ċentrali Ewropew huwa konxju ta' dwar dan u x'inhu għal impatt tal-Greċja fuq iż-żona euro skont il-Bank Ċentrali Ewropew. Permettu li nwiġeb bl-Inglis għas naħseb iktar faċli għal kulħadd iva eh, naf li inti eh, tkellem bil-Portugiż u jiena stess nixtieq nitkellem bil-sin pajjiżi imma Issa, peress li drajt nitkellem bl-Inglis fuq eh, dawn il-kwistjonijiet, aħjar namelek. Iva, għandek raġun dwar l-importanza tal-Unjoni Bankarja, u ta' dak li intiet dwar ir-riski, il konċentrazzjoni tas settur bankarju mhumiex eh, kuntenti m'hemmx eżempi ta' amalgamazzjonijiet eh, transkonfenali ma sabiex inkun onest, iva xi konsultazzjoni sessir fl-Ewropa in ġenerali għaxem partijiet tal-Ewropa fejn is-sitwazzjoni ħattu ġustifika hekk ġifiri specialment fejn qed naraw bidla fil-sistema finanzjarja minn sistema bankarja lejn finanzjament bażat fuq is-suq dawn l-affarijiet li iseħħu hemm ħafna iva tassib ħol inta riskju u dan huwa benefiċċju wkoll fid-diversifikazzjoni tas sorsi tal-kreditu. Ġifieri dawn l-affarijiet huma dejn u dan se jwassal għal xi konsultazzjoni dwar ir reżoluzzjoni iva għandna rappreżentant bħala osservatur fuq il-bord tal mekanizmu ta' rezoluzzjoni u ovvjament taħa qed insegu li jekk ta' e, is-sitwazzjoni qed tevolvi f'direzzjoni li dan ir-rekwiżit ikun meħtieġ aħna se nisqu fuq il-ftejjem ġifieri l-mekkaniżmu ta' l-awtorità ta' riżoluzzjonijiet se jippruvaw ikollhom din il-linja ta' kreditu dwar l-iskemi ta' garanziji ta' depositi IVA aħna dejjem insemmuh bħala tillet element tal-Unjoni Bankarja. U ma kienx hemm iva opportunitajiet li nitkellmu dwarhom ma xaqsħaqna hemmhekk imma kien hemm l-istati membri li jazlu li jipposponu l-implementazzjoni ta' l-tillet linja tal-Unjoni Bankarja għalhekk issa Et nirrikonoxxu li rridu nistennew imma ma nsejna xejn aħna dwar il-medja u l-izbilanċi iva għandek raġun, speċjalment fuq il-qat fejn hemm differenzi kbar bejn l-istati membri differenti imma l-frammentazzjoni fuq l-aspetti kollha ġiet imnaqsa mill-OMT tagħna. Ġim naqqas eh, f'aspetti mill-lat finanzjarju kif ukoll tkabbir għax issa għandek xi pajjiżi eh, periferiċi li qed jikbru ftit iktar mill-medja. Ġifiri li il-frammentazzjoni dana ġi korret ġifiri situazzjoni tibet u nixtieq ngħidilkom li l-politiki tagħna ikkontribwixxew għal dan it-tnaqqis ta' xmanizzazzjoni fl-Ewropa. Grazzi. Um, Grazzi ħafna biex nagħti opportunità lil kulħadd eh, nixtieq li eh, nagħtik eh, nitlobkom sabiex iżommu mal- slot ta' minuti fil-imbreke. Grazzi ħafna President, grazzi Viċi President li inti lest eh, li eh, twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Dwar l-aħar mistoqsija li diġa smajna minn Antalisa Ferrera dwar il-situazzjoni fil-Greċja. Ma nafux aħna jekk il-Greċja se tkun tista' tagħmel eh, l-impenni tagħha tal-lasijiet u ma nafx xini l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew, forsi inti tista' tagħti weda li l-Greċja mhux se tfalli li tħallas lura dawn il-ħlasijiet, ġifir forsi tista' twija finanzjament permezz tal-Bank Ċentrali Ewropew u jekk inti ma tistax tagħti din il weda tagħmel din il-weda, persi jinti responsabbli supervizjoni tal-banek forsi ħadd tagħti parri l-banek Griegi sabiex jitbedu mill-obbligazzjonijiet tal-istat u sabiex eh, huma jinaħu il-kontijiet differenti ħalli bekk il-livell ta' instabilta ħajġi eh, imnaqas u nixin kunna fjek il-Bank Ċentrali Ewropew għandu xie pjanijiet Eh, ħruġ tal-Greċja mill-lowra qed isiru xi tejjiet fil-każ li l-Greċja ma jistax jibqa' fl lowra jekk il-Greċja ssir insolventi jew forsi inti temmen li m'hemmx bżonn li jsir dan peress li stat Grik mux se jitfaddu bi fuq il-fat li l greċja tibqa fl lowra ġifir inti tal-opinjoni li l greċja tkun tista tibqa fl lowra anka jekk il-Greċja tfalli li tħallas lura dan id-dejn. Grazzi ħafna, grazzi l-mistoqsijiet tijak fuq eh, problema ferm importanti dil-kol kemm aħna, itnabtnu wiċna maħħa. Umbat l-ewel net, il-Bank Ċentrali Ewropew japplika r-regoli tiegħu stess eh, fil-finanzjament ta' settur bankarju ta' Greċja kif tafu l-ammont totali ta' likwidità li s-sistema inatat lil banek jekk nitkellmu dwar 110 biljun euro ġifiri rip 70% tal-prodott gross domestiku tal-Greċja. Għalek vera diffiċli li najdu li aħna ma finanzjajniex il-banek Griki peress li il-Bank Ċentrali Ewropa, speċjalment eh, il-parti tal-SSM tal-bank, il-banki jaħseb li eh, palissa il-banek eh, għandhom il-flus. Ma solventi l-ewwel kondizzjoni sabiex nagħtu l-likwidità dik ma kienitx il-mistoqsija tiegħi Mela, eh, għalek, mela, kompli u ħan konkludi, imma għalek aħna ma nistax nwijet eh, kif tista' tantiċipa inti u inti stess eh, tajt ħilta dan ma nistax jiena wieħed li nistgħu nifinanzjaw il-Greċja kemm irridu huma u hemm regoli u r-regoli ġifieri jfissru li jrid ikun hemm il-flus f'dan il-banek. il flus f'dan il banek fdan il banek Mbagħad inti tkellimt dwar it-naqis jew it-neħħija tal-feedback eh, dan il- ċirku bejn il-banek u l-istat u iva ta' bilħaq l-SSM proponu kif ukoll il-Kunsill ta' Gvernaturi propona u qabel li l-banek Grigi mandomx minn issa ikatru kemm huma esposti għall l-istat Grik jinaqsu tajt il-kelima le ma ħadux dik id-deċiżjoni deċidew li mhux ħajkatru iżjed għalhekk tiħded din id-deċiżjoni deċiżjoni li tħares is-sitwazzjoni attwali li l-banek huma solventi u bi koll eh, proporzjon ta' kapital li kien pozittiv dan sar ukoll u dwar eh, l-ar possibiltajiet mux se nispekola jena xiena nistab konvint, għax aħna konvinti li mux ħajkunem ħruċ tal-Greċja. U li l-Greċja se toħroġ mill-euro, it-trattat ma jajċ li pajis jista jitkeċċa mill-euro għalek xi għażla trid tittieħed mill-gvern Grik u mhux minnaħa tagħna u mhux qed eh, u aħna nażbu li til-ħaġa m'għandix isseħħ mhux xi ħaġa awtomatika. Jiġifieri jekk il-Greċja tfalli li tħallas kreditu mhux xi ħaġa awtomatika mbagħad li l-Greċja se titkeċċa mill-ewro. Grazzi. Als nächstes für die ALDE Sylvie Goulard. Bonjour, monsieur. All-ALDE, Sylvie Goulard. Grazie ħafna, grazie President. Un grazzi Viċi President eh, tikkorreġi ruħa Silvi. Ħansaqsik iktar mistoqsijiet fuq il-Greċja ma' minister ta' jitkun x'tista' twieġeb lil dawn. Dwar ir-rati tal-immax l-impatt tagħhom fuq is-settur tas-sigurazzjoni tal-ħajja mela x'taħseb inti dwar dan l-impatt u inti dwar CMO. Inti ma taħsibx li se jkollna bżonn nieħdu deċiżjoni fuq id-dossier fiskali għax li frankar tal-flus li jem fl-Europa l-lum dawna jiffukaw fuq tassazzjoni nazzjonali fiskali li mbagħad ikollhom impatt fuq rekwiżiti ta' xiri, grazzi ħafna dwar l-assigurazzjoni jena diġa tajt ehm, nofs ġiba qabel jena li situazzjoni ġifiri ta' dawn l-aħħar tlet snin, erba snin, ma kienieċ situazzjoni daqshekk diffiċli kif kien fil-kas tal-banek, ġifiri xi ħaġa li rridu nisqu fuqha. U mbagħad aspett ieħor, iva, jekk is-sitwazzjoni mhux eh, ħatibqa' l-istess eh, snin li ġejjin, mbagħad l-ambjent ħajoħloq iktar pressjonijiet eh, fuq l-assigurazzjoni, speċjalment dwar l-assigurazzjoni tal-ħajja. Iva, Aħna t-nistennu u tbassir tagħna qed jurina li ta' bilħaq fl-2017 is-sitwazzjoni ħat tkun ferm diffiċli għalhekk jekk l-inflazzjoni ħatasal rip 2% mela mbagħad ir-rati tal-imprax ħajinbidlu għax aħna impenjati li niksbu l-antana għall-inflazzjoni u mbagħad it-tielet element. Qed nitkellmu dwar ambjent li huwa kważi ambjent dinji ġifiri, ambjent tarrati ta' max vera baxxi ġifiri l-ekonomija ħajabtu wixom ma' din is-sitwazzjoni l-periodu twil ta' żmien għalhekk eh, dawk li jagħtu l-assigurazzjoni u istituzzjonijiet oħrajn iridu huma jagħmlu l-wedit tagħhom lill-klijenti tagħhom b'mod kompetittiv u taħt dan l-ambjent u dawk li jagħmlu s-supervizjoni u huma jaraw jaċċertaw li f'dan l-ambjent il-kumpaniji ma jkomplux wedu xi return ta' 6% din għan xi ħaġa li trid influenza l-imġiba kemm ta' supervizuri kif ukoll il-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Grazzi. für die e Grazzi ħafna. Għal Gwe. Isa. Grazzi ħafna sur President u sur Kostanzja. Et ikolna aħna dibattitu fuq uh, eh, ir-rapport dwar l-attivitajiet ġifi annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew 2014 u nixin kun naf dwar il-programm ta' aġġastamenti jiġi impost mit-trojka x'in situazzjoni sitwazzjoni għax it-trojka suppost kellha titlaq mill-Portugal fil-2014 u il-Bank Ċentrali Ewropew sal-78 biljun euro. Imma memx aħna xivaltazzjoni dwar dan il-program ta' ġustiment u il-situazzjoni vera stramba xanna informazzjoni ta' detaljata tal kustjoni oħrajn u tibdiliet ukoll fis-sede tal-Bank Ċentrali Ewropew li dana issa jgħet fi bini ieħor u hemm ħafna kontroversja, memx imma informazzjoni dwar it-trojka, t-nitkelmu dwar program li kellu impatt kbir fi Portugal li wasal għal eh, naqis ta' 5% tal-prodott gross domestiku, intilfu 50.000 eh, posta xol. U d-deficit kien 4.6 il-miri li suppost kellhom jintlaħqu ma ntlaħ U l-Bank Ċentrali l-għala mhux qed jirrikonoxxi dawn il-fallimenti li il-program ta' ġestiment kien falliment. U l-għala ma nistgħux aħna evalwaw l-attivitajiet tal-Bank Ċentrali Ewropa f'dan il-rapport. Start by reminding everyone. Nixtieq nibda billi ninfakkar lil kulħadd li minn dan it-78 biljun nisselfu lil Portugal, il-Bank Ċentrali Ewropa ma selef xejn għax aħna mhux qed nipparteċipaw fil-finanzjament tal-gvernijiet għalhekk dan il-flus is-sellef l-Portugal mill-IMF u mill-Stati Membri u mhux minna naħa tagħna. U aħna qed naħdmu fit-Trojka u fl-istituzzjonijiet flimkien mal-Kummissjoni u l-Kummissjoni l-istituzzjoni Ewropea li għal responsabbli għal dawn il-programmi u għas supervizjoni tal-implementazzjoni. Għalek, din hija raġuni il għala mela ma tistax inti issib ċifri fil-karti tagħna tal-bilanċ għax ma sellifna xejn l il portugal u l il pajjiżi l-oħra fil-kuntest ta' dawn il-programmi. Umbaħat, kif inti stess rajt, il-rapport annwali kem ta' din is-sena kif ukoll ta' snin ta' qabel qatt mandirizza xejn li l-Bank Ċentrali kien involut fih u memx ukoll semija tal-kooperazzjoni tagħna mal-Kummissjoni viżavi programmi għal pajjiżi oħrajn. Il-ħaġa għatma kienet emmek u kienem sessjonijiet speċifiċi f'dan il-kumitat sabiex nevalwaw ir-wol ta' l-istituzzjonijiet f'dawn il-programmi u meta ġara hekk konna l-essi aħna li nispjegaw x'għamilna u kif ipparteċipajna imma r-rapport annwali mhux il-post fejn għandna nagħmlu hekk. U għalhekk Dawnu man raġunijiet dwar il-għala inti ma tistax issib xi dettalji ta' dak li inti semmejt. Dwar il-komment li inti għamilt fuq il-bini il-ġdid, xtieq ngħidilkom fil-qosor li hemm rekomendazzjoni ġenerali mill-qorti tal-awdituri li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għandhom ikollhom il-bini tagħhom minn flok ma jikru il-bini għax fuq medda twila ta' żmien jiswa inqas flus. U din rekomandazzjoni li aħna segwejna u huwa għalhekk li dan il-proġett sar. Għalhekk eh, ma kienx xi ħaġa li aħna ddeċidejna hekk f'daqqa weħedna. 10 sekondi Fil-rapport annwali li jitkellem dwar ir-responsabiltajiet ta' Trojka u l-Bank Ċentrali Ewropew fejħat nsab din il-valutazzjoni niskuża ruħi miegħek tal-li qed dirxik imma ma nafx fejn huwa dan ir-rapport annwali. Il-Viċ President, iva, dan ir-rapport ġi streamlined, iva huwa ftit sar me snin ta' qabel u Memx kummenti la dwar il-Portugal u la dwar pajizi oħrajn, il-Greċja, Ċipru, etc. Għalek mandi xej iktar xinżit. Ġifiri, dik l-analizi u diskussjoni mandi sir emmek. Grazzi, Ernesto Tassun. Jekk ġobkom zommu mal-ħin, għaliex wara li nismu l-gruppu il-gruppi u il-membri eh, mhux affiljati irridu nżommu ma' tliet minuti għal kull kelliem għal xumbat wara irridu nieħdu eh, votazzjoni u iktar eh, ħidma wara dan ukoll. Kellim li miss. Grazzi ħafna. Wara nofsinhar it-tajjeb. Wieħed mix xenarji illi li sibi għaddiet mill eh, fissin li għaddew kien il-falliment potenzjali ta' wieħed mill-istati membri u għalhekk jiena għandi mistoqsijek dan il-każ iseħħ f'liema kondizjoni tkunu qegħdin tagħtu din il-likwidità lil dawn il-banek jekk ikun hemm rekwiżiti fejn xi qasam il kapital jekk ikunem eh, dan il-kas ta' falliment tkomplu tagħtu likwidità dawn il-banek xorta jkunu eligibli għal din il provista ta' likwidità ta' emerġenza mistoqsija oħra fuq il tables bills għaliex qegħdin nitkellmu fuq il-żieda ta' dawn il-limiti ta' t jekk ikun hemm din il-tip ta' Zieda sa jkun hemm din ir-rabta jew le. Mistoqsija oħra, is-sur Draghi il-ġimgħa li għaddiet ġi hawnhekk din il-laqa u tkellem fuq, il, fuq dan il-limtu ta' tables frabta mal Eurogroup u kienem kol argument li jgħid illi eh, dawn il-limiti ma jistgħux jiżdiedu din hija deċiżjoni mill-grupp ta' l-Euro jew inkella mill-ECB. Is-Sur Viċi President. Iva dan jidher li huwa il-każ, ġifieri jekk ikun hemm stat membru illi jfalli ma jkunx hemm implikazzjonijiet awtomatiċi fejn għandhom x'jaqsmu il-banek jekk Eh, dawn għandu x'jaqsam anzi illi irrid ikun hemm kollateral minn tal-banek jew inkella rekwiżiti oħrajn. Dawk huma regoli. U anka jiddependi fis-sitwazzjoni li tkun dak iż-żmien għaliex dinja kwistjoni kompletament differenti rridu inqisu li bħalissa mem lebda rekwiziti awtomatiċi infakkarkom illi illi meta nqisu l-programm eżistenti għal Greċja hemm iktar minn 10 biljun euro illi jistaw jitqasmu fuq rekapitalizzazzjoni tal-banek Grigi sabiex insaħħu il-saħħa ta' dawn il-banek jekk dan ikun Eh, il-bżonn. Fuq it t il-President Draghi f'din is-sessjoni li inti semmejt qal anzi ara il-komunikat ta' l-2012 ta' Trojka brabta ma' situazzjoni griga u il-rekwiziti tal-programmi li kienem dak iż-żmien. Il-valutazzjoni kienet waħda pożittiva, kien hemm prospetti tajbin. ta' din il-konformità mal-programm u għalhekk b'riżultat ta' dan ta' din il-valutazzjoni mod temporanju għal żmien qasir li sibi żied l-ammont ta' T-bills illi setaw jiġu aċċettati bħala kollateral. Dan jolbot ukoll ma' tielet mistoqsija li inti għamilt hemm żewġ limiti hawnhekk fil-programm tal-Greċja, ġifieri fit-tieni programm kien hemm previżjoni ta' sorsi ta' li finanzjar għall-istat. Waħda minn dawn is-sorsi kienet l-assigurazzjoni ta' T-bills ta' 15 il-biljun. Dan huwa il-limitu illi sar mill-Eurogroup. Eh, Umbat hemm limitu ieħor, limitu li huwa għaddej għal snin ta' 3.5 biljun. Dan huwa limitu ieħor illi zdiet fl-2012 b'mod temporanju wara il-valutazzjoni illi semma is-sur Draghi tal-2012. Dawn huma żewġ eh, limiti kompletament differenti. Grazzi. Apparti minn hekk il-15 il-biljun li kienu fil-programm intużaw però mhux kollha jistaw jintużaw kollha bħala kollateral biex jinġib finanzjar. Grazzi ħafna, kollegi. Sa kemm ninformakom illi sa nibdew il-votazzjoni tagħna nofsija tard u Xorta però nitlobkom biex iżommu mal mal-ħin li jiena talkom. Sur Zanni, daħreċ mit-Taljan. Fuq eh, mela punt tal-Bank Ċentrali Ewropew, mela nixin kunna fjena pers li l-President Draghi ma ta' tweġiba l-aħħar darba, ġifiri jekk, ġifiri qed nitkellmu dwar eh, jekk nistgħux nagħmlu bħala ta' trasparenza nippubblikaw l-istudju fuq l-impatt li dawn il-politiki monetarji għandhom speċjalment daw straordinarji tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq is-sistema privata ġifiri l-vantaġġi li dawn il-politiki tal-Bank Ċentrali Ewropew iwaslu għal dawn il-banek privati kif ukoll istituzzjonijiet privati u sabiex ukoll niġġudikaw mill- ġifiri minn dawn iċ-ċifri ta' kull tlet xhur li ta' xinu dan l-impatt, ġifiri ma taħsib xi ħaġa tajba li eh, nkunu trasparenti ma' ċittadini mela. Nixtieq mela opinjoni, valutazzjoni tal-sena wara ta' ta' TLRO u li il-banket juża dan il-flus sabiex jiffinanzja l-ekonomija reali kif ukoll l-SMEs. nixxieq eh, l-opinjoni tiegħek għax eh, ma kienx hemm proibizzjoni fuq il-carry trade fuq l-obbligazzjonijiet tal-istat kif il- eh, sar fil-passat bl-LTRO u mbagħad iktar minn 200 biljun li nata mbagħad kumment fuq l-Unjoni Kapitali tal-Banek. Inti vera temmen li sistema li ċanel finanzjarju pal per eżempju dak li hemm fis-suq tal-kapitali li dana jista' jaħdem fl-Ewropa, ġifri aħna t-nihdu l-eżempju tal-Istati Uniti bħala eżempju, imma din is-sistema vera differenti minn dak Ewropew hemm dan ir-riskju ta' finanzjament eh, estrem ta' rasporti finanzjarji mal-SMEs li huma il-maġġoranza ta' sistema produttiva Ewropea. Jiena qed nara eh, bħala diffiċli l-operaturi ta' dawn is-swieq tal-kapitali li qed janalizzaw Eh, dan eh, jistow ikunu jivalwaw eh, kemmu ma tajbin il-proġetti iż-żar u specialment jekk qed nitkellmu dwar kumpaniji żgħar u dawn ir-rapporti jiġifieri qed nitkellmu dwar operaturi finanzjarji vera żgħar u ma nistax nifhem kif qed isiru r-rapporti. Grazzi ħafna. Sekund. Ħajn minut. Grazzi ħafna. minuta u 20 sekonda għal risposta. Iva sa niprofa inżom mal-ħin. Fuq l-ewwel punt. Iva. Dan l-impatt inħarsu leħ f'numru ta' dokumenti u forsi iktar tard nista' ngħaddihomlok Iġifri fuq l-impatt fuq il-sistema finanzjar b'mod partikolari fuq il-banek, il-politiki tagħna enu biex jitnaqqas l-ispejjeż tal-iffinanzjar għal banek u b'riżultat ta' dan mill-sena li għaddiet il-rati tas-self għal l-ekonomija naqsu. Din ma kienet xi ħaġa li kienet tiġri qabel, però issa qiegħda tiġri. U il-politiki tagħna mhux qed qisu dan bħala il-mira ewlenija. U għalhekk il- Anzi, però il-banek huma sistema huma mod ta' kif aħna nwaslu il-politika tagħna fuq l-inflazzjoni u aspetti relatati. Issa fuq il-TLTRO, kienu għanzi fl-2011 u l-2012 kienu marbutin ma' sui frizzati u għalek. Dawn ma kienux marbuta ma' affarijiet oħrajn. Din il-situazzjoni nbidlet u il-banek reġobdew iħalsu l-ura. Pero din id-darba huma marbutin ma' kondizjonijiet ta' kreditu Ġifiri din il-faċilità edha fuq eh, erba snin, pero jt ikun hemm eh, konformità eh, ma aspetti ta' kreditu. Jekk dan ma jseħħx, f'sentejn iridu iħalsu dawn il-flus lura, ġifim sawx jizomum għal erba snin. Għalek, għanna din il-kondizjoni fuq l-ġir ta' kreditu. U għalhekk eh, dawn eh, l-allowances huma marbutin ma' dak li kunu għamlu fil-qasam tal-kreditu fuq il-swieq kapitali t tilet punt li għamilt inti u għamilt paragun mal-Istati Uniti jekk namlu paragun bejn l-Istati Uniti u l-Ġermanja naraw li tnej li huma huma ekonomiji li għamlu suċċess li qegħdin jaħdmu tajjeb, u l-idea illi l-iswiq kapitali issa sa, sa jizdidu l-wol taħom mux eżattament mira, sa jkolli niqaf. Pero, e, eh, kemm ngħidlek illi aħna qegħdin il-bot ħafna mill-sitwazzjoni li hemm fl-Istati Uniti għal iktar minn żewġ terzi tar-riżorsi tagħna għall-finanzjar tal-banek. Grazzi ħafna minkejja li għanna ftit iktar żmien jekk iddumu iktar minn ħames minuti biex eh, fl-interventi tagħkom xorta se jkollna l-problemi. Nitlobkom biex iżommu mal-ħin li natikom. Kellim li mis, fisem il-non affiljati. Is-sur Mono. F'Marzu li għadda, is-sur Draghi għalli illi il-garanzija ta' l-ABF mux ħansibu diffikulta biex nerġaw nbiħuhom, però nerġa' infakkarkom illi fil- fil-passat rajna situazzjoni kompletament differenti. Fil-rapport illi għanna e, illum jina ma nistax nidħol f'ħafna dettal, però nemmen illi għandu jkun hemm noti fuq l-iżviluppi tal-shadow banking. Dan it-tip ta' finanzjari fisser illi għal banek kummerċjali il-kbar fuq bond u sigurtajiet hemm mm, sistema ta' banek paralleli li edha taħdem u dan marbut u koll ma xol illi sar fl-Università ta' Amsterdam kif ukoll fl-IMF xi banek mod partikolari li sibi huma responsabbli ta' dan, ġifiri l-użu ta' sigurtajiet bħala kważi munita. Din hija sfida għal banek eh, ċentrali fl-istati membri hemm riskju ġdid u għalhekk it-trojka edha toħloq l-SSM u l-Unjoni Bankarja għalhekk nemmen li hemm ċerta kontradizzjoni ma dak li qed jiġri issa u fil-komunikazzjoni tal-ISIBI tal-2015 għaliex din f'dan id-dokument is-sigurtajiet qegħdin jintużaw bħala eh, kollateral u eh, hawnhekk qegħdin noħolqu din is-sistema parallela bankarja li intom qed jiddispjaċikom li teżisti. Issa fejn għandu x'jaqsam il xiri mill ġdid tas-sigurtajiet minflok ikunu garanziji bis għal transazzjonijiet naraw xi ħaġa oħra. kif, anzi, sa jkun il-rizultat aħħari ta' dawn it-tip ta' attivitajiet. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. Mela fuq ir rwol ta' swieq finanzjari fuq l-finanzjar tal-ekonomija bħalma diġà qed. Eh, L-Ewropa tinsab f'sitwazzjoni Eh, ekonomika fejn il-banek huma fil-qofol tagħha fejn huma responsabbli ta' eh, żewġ terzi tal-finanzjar. Differenza l-Istati Uniti fejn il-figura li nħarsu li hija ta' 20 fil-mija din hija xi ħaġa normali dawn is-sigurtajiet mhuwiex mhumiex eh, munita dawn is-sigurtajiet u jirrappreżentaw ħaġa kompletament differenti, miex, munita parallela. Dawn is-sigurtajiet iġibu magħhom riski ta' kreditu per eżempju. Dawn mhumiex munita għaliex m'għandhomx dan il-grat ta' likwidità li nistgħu naraw fil-flus. fuq ir-rwol ta' l-istituzzjonijiet u l-sfiq finanzjari u kif dan jorbot ma istituzzjoni li mhumiex eh, banek. Din hija xi ħaġa iva illi qiegħda tiġri anka istituzzjonijiet oħrajn rawa din bħala IMF dan is-settur il-ġdid ta' sbiq finanzjari issa għandu bżonn ċerta supervizjoni għaliex qegħdin jinħolqu jew hemm potenzjal u riski ġodda. Iva, xi ħaġa li rridu nagħmlu supervizjoni mill-qrib għalija. X'inhu ma dawn ir-riski? Dawn ir-riski huma marbutin mal-likwidità u trasformazzjoni tal-likwidità għaliex l-istituzzjonijiet illi jaħdmu fuq swieq eh, kapitalu li finanzjar tagħhom għandhom inqas leverage mill-banek għaliex li finanzjar tagħhom issir mill mhux mid-depożiti però mill-kapital. Mhux bħal banek ġifieri u għalhekk ir-riski huma marbutin ma' trasformazzjoni ta' maturità u ta' likwidità u iva naqbel illi għanna bżon setta miżuri illi jgħinuna naffrontaw dawn il-riski kemm il-darba ta' din anka l-kollegi tiegħi għalu l-istess. Dan mandu xaqsam pero ma din is-sistema parallela li tkellimt fuqa inti. Issa fuq il-żieda fil-balance sheet aħna qegħdin eh, nanticipaw din iż-żieda ta' 60 biljun fil-sigurtajiet. Fil anka brabta mal-figuri li kanna fil rebja tal-2012, mux iktar minn dan. Grazzi, il-kellima li jmiss, il-Sinjura Hubner, grazzi, sur biċi President tal-Ijat Awnek, għednħu pjaċiri li t-nerġenarak. Jiena, kont sorpriza għalix għatma smajt perspettiva daqshekk negattiva fuq is-CMU għaliex hawnhekk qegħdin ngħidu illi din l-armonizzazzjoni regolator hija mm, prerekwiżit għal suċċess. għalix għawnek qegħdin naraw periodu twil ta', ta tibdiliet anka brabta massuq. Allura, jekk ikollok klassi ta' taqas illi jinataw eh, trattament differenti. Dan kif ħajorbot ma' l-investiment fuq meda ta' żmien twil. Mistoqsija oħra. Li sibi kalla tuża miżuri mhux tradizzjonali u dan ifisser illi dak li ma jitqis bħala standard illum il-ġurnata sar l-standard kif jorbot dan mal-politika tal-ECB. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek u anka tal-introduzzjoni li għamiltli anka fuq semmejt il-ħidma li għamilna qabel. Mela, fuq is-CMU. Provajt eh, nintroduċi dan il-bżon illi ma ninsewx l-ambizjoni illi hemm wara dan il-proġett. Naf illi dan ma jistax jiġi implementat eh, fi żmien qasir. Hemm xi elementi li jmorru f'din id-direzzjoni illi hum iktar faċli u għalhekk huma dawk li għandna nibdew bihom. Per eżempju, inna ninsistu mal-Bank tal-Ingilterra biex ikonna sistema ta' sigurtajt sempliċi iktar trasparenti, xi ħaġa illi tista' tejjeb il-diversifikazzjoni eh, tal-finanzjar u għalhekk dan huwa element ukoll il qiegħed f'dan id-dokument anke fil-Green Paper tal-Kummissjoni. Naħseb li l-ICB kif ukoll il-Eurogroup jaqblu illi ma ma rridux inqisu l-miri ħarija biss. Għaliex inkella ma nkunx nistgħu nitkellmu fuq unjoni. Inqisu wkoll dawn il-kisbiet il-kisbiet iż-żar li nistgħu nilħqu malajr, però wkoll nibqgħu nħarsu lejn il-viżjoni tagħna. Mela, fuq il-dawn il-mizuri mux tradizjonali li ma sarux il-norma, mux ħan nkomplu eh, nużaw li l-om, għawnek għedin periodu straordinarju ta' inflazzjoni baxxa, forsi eh, nevitaw il-anzi riski marbutin mal-stabilta tal-prezzijiet, għalix din hija situazzjoni mhux daqshekk ideali, nittamaw li noħorġu minna eh, malajr kemm jista' jkun il-banek ċentrali tagħna eh, ikunu jistaw jużaw dawn is-sistemi ta' ta' rati baxxi ta' interessi u għalhekk mm, le mhijiex in-norma ġdida. Grazzi għall-essendi. Is-Sur Alvaris. Grazzi, mill akawnek Sur Viċi President, grazzi għal darbohra jena nishtiq namel mistoqsija fuq is-CMU fuq l-Unjoni tal-Suq Kapitali u ir rabta tagħha mal-ħidma tal-ICB. Li sibi dan l-aħħar sar eh, responsabbli mill-supervizjoni tal-Unjoni Bankarji. Huwa importanti illi inkompru il-intejbu l-effiċenza ta' ta' din l-Unjoni Bankarja. U jista' jkollna xi problemi fil-futur, xi ħaġa illi xi ħaġa li diġà rajna fil-kriżi bankarja. Kif nistaw namlu supervizjoni tas CMU? l-istess, jekk din hija soġġetta l-istess supervizjoni u l-istess regolamenti. Inti tkellimt fuq is-CMU u fuq kif ħankun nistgħu intejbu din il-politika monetarja. Però din kif għat titħaddem il-banek, nishtiqek tispiega eżattament ċini l-opinjoni tijak. Kif se jkun hemm transmissjoni aħjar tal-politika monetarja permess tas CMU. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tijak jina semmejt fl-introduzzjoni tijaj illi il-CMU għanda ħafna benefiċċji, pero fl-istess ħin iżżid il-rabtiet eh, bejn oqsma finanzjari differenti. U bl-istess mod tista' eh, toħloq ċertu riski. U għalhekk is-CMU bħal Unjoni Bankarja għandha jkollha mm, supervizjoni tajba ħafna u li għandu jkun hemm livell ugwali bejn, bejn l-atturi kollha. Dan ifisser illi l-istituzzjonijiet, ġifiri s-swiq kapitali, s-swiq finanzjari, u l-autoritajiet illi huma responsabbli mill-supervizjoni ta' dawn is-swiq iridu jżidu ir-rwol tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar jekk il-proċess jkollu implementazzjoni tajba jfisser illi għandu jkun hemm ċerta supervizjoni anka fuq livell Ewropew. Mhux issa però anka anzi iktar fuq meda ta' żmien twil. Sabiex nevitaw ċerta riski u anka niżguraw illi ikun hemm livell ta', ta ugwaljanza tinija l-opinjoni tiegħi fuq dan. Fuq il-politika monetarja din il-faċilitazzjoni sa ssir b'dan il-mont. Meta nqisu l-likwidità u anka r-rati ta' interessi huwa importanti illi kunem hemm trasmissjoni fuq il-livelli differenti ta', ta maturità u għalhekk huwa importanti illi ikun hemm din it-tip ta' transmissjoni fuq dak kollu li jiġi affettwat mill-politika monetarja. Naħdmu fuq il-ħidma tal-swiq kapitali u anka dawk finanzjari biex inkunu nistgħu nagħmlu din it-transmissjoni fuq livelli ta' maturità differenti. Anka brabta ma deċiżjonijiet iktar importanti fejn għandu x'qasam l-investiment, ġifiri mhux rati ta', ta kull xahar, ma rati ta' kull ħames snin jew kull għaxar snin. B'dan il-mod ikonna aktar ikonna biżiet likwidità f'dawn is-swieq kapitali biex ikonna funzjonament aħjar tas-swieq nifisom. Grazzi għal PPE, il-kellim il-limis. Grazzi ħafna. Is-Sur Kirzos, Sur Viċi President, żewġ mistoqsijiet fuq ir-rati ta' interess Il-mistoqsija tiegħi hija din, inti sodisfatt bil-tnaqqis għal spejjeż tas-self għal kumpaniji dan huwa l-livell li inti tixtieq? Anka meta tqis il-bżonnijiet tal-banek għaliex il-banek għandhom l-istrateġiji tagħhom. Hawnhekk qegħdin inqisu l-istrateġiji tal-banek u anka il-bżonnijiet tal-ekonomija daw mixin fl-istess eh, direzzjoni. Issa fuq il-CMU din qed titqis anzi qed titqis bħala eh, vantaġġ meta tqabbel eh, sistema tagħna ma' dik tal-Istati Uniti. Inti għandek opinjoni fuq id-diffikultajiet li jeżistu Għawna għedin nitkellmu fuq erba snin, sitta snin, meta sa sitt snin, meta ħanaraw il-benefiċċji. Mela, grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tijak, Iva, fuq il-rati ta' interessi fis swieq kollha edin jonqsu anka fis swieq ta' kreditu bankarju. Fl-2012 u fl-2013 il-politika tagħna kienet qed tinfluenza l-ispejjeż tas-self għal banek. U issa qegħdin naraw sitwazzjoni oħra hawnhekk qegħdin naraw eh, dan it-tnaqqis anka għal kumpaniji l-equities żdiedu 13% mill-deċiżjoni tagħna f'jannar, iġifieri dan il- il-prezz dawn equities naqsu u għalhekk il-rati ta' interess naqsu kolħantik xi xi figuri medji. Ir-rata ta' self għal kumpaniji mhux finanzjarji hija ta' 2.34 fil-mija. Fis-sajf li għadda l-ammont kien 60% iktar, anzi kien 60% iktar. Il-level tal-equities tal issa qiegħed madwar 7% u għalhekk dan anka jorbot ma' livelli li kellna qabel il-kriżi. B'dan il-mod qegħdin innaqsu il-spiża tal-kapital għal dawn il-kumpaniji mhux finanzjari illi ovvjament jaħdem tajjeb għal fejn għandu mitkabbir, mistoqsija. L-oħra li għamilt iva huwa proċess twil, proċess sensittiv. Naħseb li aħna ma nistawx namlu paragun ma dak li għamilna fil-passat u li forsi ma ħadimx mod tajjeb fejn għandax taqsam il-liġi tal-kumpaniji per eżempju. Issa inqisu il-kriżi, inqisu anka bidliet istituzzjonarji, l-Unjoni Bankarja. Naħseb illi dan sa jikontribwixxi sabiex inkunu nistaw naraw il-benefiċċji ta' din l-inizjattiva. l opinjoni tiegħi il-mira miex illi nkunu f'struttura ekonomika fejn il-banek jirrappreżentaw 20% biss ta' dan l-infinanzjar l-Europa marret tajjeb nar din it-tip ta' sistema irrid ikun hemm din it-tip eh, ta' relazzjoni għaliex hija importanti ħafna eh, fi ħaddan fendu xaqsam l-SMEs. Grazzi sa' Nadora Sandijeva Kajli. Grazzi ħafna tal lejet prezenti fosna. Mistoqsija dwar l-likwidità u l-problemi tal-Greċja fuq periodu qasir, anka fuq il- il-kreditu tal-kreditu tal-kreditu tal-Greċja, qed nitkellmu fuq biljun euro. Nixtieq ċertu kjarifika. Jekk hemm pjan, x'inhu l-pjan tal-ECB dwar il-banek Griegi jekk ma jkunx hemm ftehim? Mhux jiġifieri f'każ li ma jsirx iħlas, imma anke jekk ma jkunx hemm ftehim. Jiġifieri f'dan l-avveniment x'se jagħmel li e sibi bli LA anke biex jnaqqas ir-riskju tal-banek Griegi? Jisibi għedha tikkonsidra li tippropona ċertu kontrolli ta' kreditu fuq il-wana Grigi, inti tkellim tanka fuq il-pożizzjoni tal- tal-kontroll ma jfissirx li jkun hemm Grexit. Ma nafx hekk ħadaħal il-kontrolli ta' kreditu. U anka kif waslu għal finanzi li jġibu mill-LA. Ġifri qed nitkellmu fuq herkat kollaterali xinu l-persentaġġ tal-żieda tal herkat jekk ikun hemm xi avveniment li jmur kontra. Apparti minn dan, fis situazzjoni tal-banek grigi u l-assi ta' tħul kif senħarsu l ir-riskju jekk ikun hemm xi avveniment tal-kreditu, jiġifieri is-settur bankarju tal-Grik jista' jikompli jaħdem jibqa' vijabbli. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena diġà semmejt aktar kmieni illi fil-fatt ix-xogħol li għandna għal likwidità tal-banek u għaliex il-banek huma solventi u li jkunu jaħdmu b'mod kollaterali għal finanzjament. U dan jaħdem ukoll għalli ILA. Jiġifieri qed napplikawha fuq żewġ affarijiet. Jekk inħarsu lejn sitwazzjoni li ma jkunx hemm xi kollateral minn allura aħna ma nkunux nistgħu nipprovdu l-likwidità jekk ma jkunx hemm dan il kollaterali U f'dan is-sitwazzjoni il-banek ridu jnaqsu mill-attività tagħhom. Ejja nittamaw li din ma tiġrix. Iżda dawn huma regoli. Kif qed ukoll l-SSM għamlet proposta u l kunsill approva li l banek ma jridux e, jirriskjaw aktar dawn l-attivitajiet mal-gvernijiet. Dan kien ir-raġunament eh, li kellna fil-fatt. Jekk jiġri dan, kif tafu l leġizlazzjoni u t-trattat ma jħallux illi pajjiż li falla ma jħallix li l-istat jista' jiġi ehm, imneħħi mill-Unjoni. M'hemmx din il-possibilità mhijiex imbasra laqas fit-trattat. U għalhekk il-banek irridu jiġu trattati bir-regoli kif huma. Jiena wkoll nixtieq infakkarkom illi mill-programmi preċedenti naraw li hemm aktar minn 10 biljun euro li jistgħu jiġu użati biex jerġa' jsir kapital tal-banek Grigi. Mhuwiex is-sitwazzjoni ta' bħalissa manka f'sitwazzjoni ta' kriżi u dejjem skont il kondizjonijiet jrid ehm, ikun hemm deċiżjoni li tittieħed mill-Ministri tal-Finanzi u mhijiex minna. Ma nistgħux noħolqu aktar pjanijiet. Apparti l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħna kif ġa spiegajt il-kollaterali eh, huwa importanti Kellim tanka fuq il-kontrolli tal-kreditu u tal-kapital. Il-kontrolli tal-kapital jistaw jiġu introdotti biss jekk il-gvern jitlob dan. Il-kontrolli tal-kapital ma jistaw jiġu jiġi minn xi ħadd ieħor. La darba titħol leġiżazzjoni mbagħad il-Kummissjoni t-tapprova din il-miżura Imma il-proposta tal-bidu għandha tiġi mill-gvern Grik u kif rajna fil-każ ta' Ċipru il-kontrolli tal-kapital ma wassalx għal fatt li toħroġ miż-żona euro. Ċipru fl-aħħar u anka b'suċċess waqfet il-kontrolli tal-kapital dan l-aħħar u setaw eh, jibqaw fi zona euro dejjem bil-kontrolli tal-kapital u mbagħad bil-mod il-mod neħew dawn il-kontrolli. Hekk kif bdew terġa' tinbena il-fiduċja. U mbagħad neħew għal kollox il-qudiem. Naddu għall-aħħar żewġ kellima jekk irribkom użomu ma' tliet minuti. Mela, Sigfrid Mureshan. Grazzi ħafna Grazzi tal-ispiegazzjoni minnaħa tijak, jiena naqbel ħafna mal-opinjonijiet tijak u anka il-program tal-quantitative easing, l-effetti pozitivi tijaw. Hemm xi punti però ċertu riski l qed nara. Punt partikolari huwa il-bilanċ fil-settur privat fil-qasam tal-assi u anka il- id-dejn tal-settur privat ċertu pajjiżi fiż-żona euro. U dan ifisser li jkun hemm aktar self u transmissjoni tal-quantitative fuq l-ekonomija, l-mistoqsija tiegħi se tagħmel li sibi biex isib bilanċ ta' dawn iż-żewġ xejriet. It-tieni punt tiegħi eh, problema kollha l-quantitative easing eh, li hija l-investituri qed nitkellmu fuq il-livell ta' assigurazzjoni, il-fondi ta' pensjoni, il-flus ma jitħlux para parti mill-mekkanizmu ta' quantitative easing. Il-mistoqsija tiegħi li sebi kif ħadd tassigura illi il riski li qed jittieħdu fiż-żona ewra huma xorta waħda sostenibbli. Grazzi. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. L-ewwel ħaġa inti semmejt fil-fatt is-sitwazzjoni tal-dejn oli kemm fis-settur privatu u dak pubbliku fl-Ewropa. Il-politika ta' il-politika monetarja l eh, fuq il-dejn fuq periodu qasir bekk il pc jisnaqqas, Ġifiri minn flok innaqsu riski tal-problemi tal-istituzzjonijiet għalissa din forsi edha tejn nżidu ċertu dejn biex inaqsu l-ispejjeż. Umbat il-qoddim nittamaw illi dawn l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu inaqsu dan il-grat ta' dejn u anka jwassal ċertu leveraging. Imma mhux qed nżejdu r-riski. Issa fuq l-assigurazzjoni u l-investituri, qed nitkellmu fuq livell differenti tal-istituzzjoni u jiena ġat tkellimt fuq il-kumpanija tal-assigurazzjoni u fil-fatt dawn kienet titkellmu fuq il-tħul kapitali minħabba il-żieda tal-prezzijiet ta' lassi. Bek iridu jirranġaw il-politiki tagħhom u l-wedit illi għamlu sabiex jibqaw viabli f'sitwazzjoni eh, li jkun hemm interessi tara rati ta' interessi baxxi. Grazzi, issa nadu għala Sandy. Sur Mavrides, grazzi ħafna jħan kalam bil-Grik. Tlet mistoqsijiet minna ħati tiegħi. L-Unjoni Taswiq Kapitali, CMU, żewġ punti. Qed nitkellmu fuq 13 biljon euro fil-kontijiet ta' tfaddil tal-banek. Umbat għanna il-fermentazzjoni ta' suq naħseb il-koll naqblu dwar dan. Jiġifieri, allura x'taħseb inti fuq assistenza fuq livell tekniku mhux politiku sabiex inwaqfu dan il-kapital li qed insibu fil-żon fil-pajjiżi tal-periferija. Kif nistgħu nżidu il-bilanċ makroekonomiku tista' ssir billi l-ispejjeż tal-kapital għal-banek għall-industrija kif ħajaffettwa dan kollu. U t-tieni mistoqsija tiegħi l-ICB jekk irid jista' ibbiddel li e LA f'bonds fuq medda twila ta' żmien. Din hija xi ħaġa li ħa taħsbu dwarha jekk ikun hemm xi sitwazzjoni fejn bank ma jistax jiġi kapitalizzat. Tiret eh, mistoqsija, laħdarba tkellimt fuq, inti tkellimt fuq is-sitwazzjoni ta' Ċipru, laħdarba kellna l-aħħar leġiżlazzjoni fuq eh, l-solvenza. Din hija xi ħaġa differenti mill-quantitative easing. Grazzi. Grazzi ħafna. Dwar il-Capital um, Flight, kif nafu l-Unjoni Ewropea għal kull pajjiż membru ċertu libertajiet, jiġifieri li jkun hemm pereżempju anke l-libertà tal-kapital fl-Unjoni. U għalhekk xi limiti jew kontrolli jistaw jisiru b'mod eċezzjonali jew għal periodu qasir ta' żmien, bħalma kien il-każ f'Ċipru. Ġifieri normalment e, e, dan kollu jkun liberu għal kumpaniji li jiċċaqalqu bejn l-Unjoni f'pajjiżi differenti. U f'dan il-każ ta' Capital Fright dan għandu xaqsam anke mal-analiżi ta' djar u l-kumpaniji u marbuta mal-reskju ta' kreditu fċertu zona tal-Unjoni. Dan wassal ċertu inċentivi għal-jom biex u l-kapital tagħhom il-barra minn din iż-żona. Jiġifieri pereżempju il-Greċja kella ħafna ħruġ ta' kapital minn Deċembru u dan kollu minħabba is-sitwazzjoni interna u l-politiki kollha tal-Greċja m'hemm l-ebda spjegazzjoni oħra u fil-fatt sissa qatt ma kienx hemm ftehim ma l-istati membri l-oħrajn. Eh, da kollu jwassal għal ċertu nċertezzi u għalhekk hemm l-outflows. L-unika mod ta' kif eh, tneħħi dan kollu huwa li ssib ftejn ma l-istati membri l-oħrajn. Din hija xi ħaġa essenzjali. Issa dwar li għallej u l-konverzjoni tagħha fil-bonds ta' perjodu twil. Din hija waħda mill-miri li għandna. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim għallum Thomas Mann mill-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Costanzio. Nixtieq nitkellem fuq il-rati ta' interess baxxi illi għandna. Għall-investituri dinja tajba ma mhux għal pajjiż oħra. Pereżempju, il-Greċja fejn naraw li CBM hemm ċertu tnaqem hemm telf għal ħafna nies li qegħdin ifadlu nitkellmu fuq 900 miljun euro. Silvi Gular ukoll kelmet fuq il-assigurazzjoni tal-ħajja u anka smajt l-informazzjoni minn tajt nanti, Xejdu fuq il-fondi ta' pensjoni qed nitkellmu fuq 2.5% għal 4%. Però din kienet garanzija, garanzija li suppost iżżid il-fiduċja u mhux xi ħaġa li nistgħu nispekulaw fuqha. Issa dan kollu rrid jiġi ġustat għal snin ġejjin. Allora x'se jiġri fuq il-wedet li diġà minna? bat anka dispożizzjoni tal-kumpaniji u għal-fondi tal-pensjoni hemm ġin l-atmosfera ġenerali meta tkellmu fuq il-pensjonijiet qed nitkellmu f'dan il-perjodu ta' rati ta' interess ta' zero. X'inhi is-sitwazzjoni? U ma naħsibx li qed nitkellmu biss fuq għażliet politiċi biss hawnhekk. Grazzi. Jiena nixtieq nibda billi nirreferi għal test li ġi publikat mill-Bulletin Ekonomiku tal-Bank Ċentrali Ġermanis. Xi xhur ilu. Dan artiklu kien konet ngħidu li fir-realtà meta naqsu l-inflazzjoni, ir-rati ta' interess ta' depositi fil-Ġermanja issa jinsabu fl-istess livell li kienu fl-2006 u 7 Imbagħad ir-rati ta' interess fuq id-depożiti normali kien ta' 2.6%. Manka l-frazzjoni kienet 2.6% allura qegħdin fuq zero. Issa fil-Ġermanja għandna 9.3 perċentwal u dan kollu huwa marbut mal-inflazzjoni baxxa u fir-realtà wkoll qed nitkellmu fuq rata ta' 0. Din ma nbidlitx ħafna drabi n-nis jinsewa din, ħafna drabi n-nis ħarsu iħarsu fuq jaraw illużjoni monetarja. Inti bħala ċittadin Ġermaniż tista' tifhem aktar minn ħadd ieħor anke minħabba l-kultura Ġermaniża u tista' tifhem eh, kemm importanti l-inflazzjoni għal seta ta' xiri L-rati ta' interessi huma daqshekk baxxi għaliex l-inflazzjoni e eh, hija baxxa u aħna qegħdin naħdmu bil-politiki tagħna sabiex inżidu l-inflazzjoni għal livell normali. Meta jiġri dan, mela allura r-rati tal-interess ħajerġgħu jolew ukoll. Jekk ikollna rkupru sostenibbli tal-ekonomija, mbagħad aħna nkunu nistaw eh, dawn ir jirġaw jiġu pozittivi palma kienu fil-passat. Ġifiri aħna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni għalissa biss u aħna ħankomplu naħdmu. Mem nabda mod ieħor ta' kif nistaw immorru lura għal perjodu fejn l-affarijiet kienu aktar normali mill-juma bħalissa. Iżda ma nistgħux ngħidu li dak li qegħdin namlu aħna hija spjegazzjoni għal din is-sitwazzjoni, aħna maħniex qegħdin inwaslu għal inflazzjoni daqshekk baxxa. U kif qed, mhux qed nitkellmu biss fuq il-prezzi ta' żejt biss, għaliex eh, l-inflazzjoni ta' żejt kija ta' 0.6 li hija ħafna iktar baxxa mill-mira li għandna fil-mandat tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Vice President mill-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna Sur Costanzio, Grazzi tal-li spiegajtilna xtaqna forsi kena ftit iktar ħin. Kenna nitkellmu fuq, kenna ħafna kellima li xtaqu jitkellmu. U issa fil-ħamsa ħajkonna il-konġunta mal-komitati tal-budget jiena nixtieq naddir kelma l-Sur Hill u għaj il-votazzjoni issa. Grazzi ħafna darbohra. Ja, ja, ja.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 4. Eżis kollegi, ejja nimxu fuq punt numru 4 fuq l-agenda. Mela, jekk jaġabkom uħorġu l-kards tal-votazzjoni ta'kom. Il-kards ta'kom l-esti. Senjura Berras, jekk joġbok nixtiequ nibdew bil-votazzjoni. Ejja niċċekkjaw ftit is-sistema tal-votazzjoni naraw li kulħadd qiegħed hawnhekk mela niftaħ il-votazzjoni. Wir sind immer noch in der Testabstimmung, haben alle għamlu test tal-voti. Sie besitzt Stimmkarte, sind abgestimmt. Kulħadd għandu kard tal-votazzjoni. Mela, nala il-votazzjoni naħseb il-gruppi kollha ħadu sem ipparteċipaw. Tajjeb, wis mela naddu mill-ewwel għal-votazzjoni tar-rapport eh, tas-Sur Mavrides, kollega tagħna. Mela, minu favur? kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B hawnhekk għandna emendorali mill-grupp tal-ħodor. Mela, l-ewwel ħaġa nibdew bil-emenda orali minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa fuq il-kompromess kollu kemmu bil-emendorali tal-grupp ta' ħodor favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Umbat għanna emenda 24 min favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 25 min favur, kontra, astenzjonijiet naħseb aħjar niċċekjaw ftit. Mela l-emenda 25 niftaħ il-votazzjoni, kulħadd vota Nagħlaq il-votazzjoni għaddit. numru tajjeb ta' voti favur. Rajt li mill-PPE hemm talba għal votazzjoni maqsuma. Sewa qed ngħid mhux kulħadd għandu din il-lista. Forsi xi ħadd mill-PPE jista jissuġġerixxi kif ħa taħdem din il-votazzjoni. Sur Balz, grazzi ħafna President, aħna nixtiequ li numru tlieta jkollha paragrafu tlieta nixtiequ neħħu il-klim labor intensive, jiġifieri nixtiequ vot maqsum għal dan. U din ġiet ikkoordinata anke ma' Shadow Rapporter. Jiġifieri aħna nixtiequ nkell nneħħu l-klim labor intensive. Mela, l-ewwel ħan nivvotaw fuq kompromess ċe Minajr labor intensive, min u favur, jek jirrabkom. Skużawni, aħna ma kena lebda informazzjoni u ma konni xabżati minn qabel, ma nistax nċettaw din l-emenda. Naħseb eh, l-SND għaw l-aktar minn erba membri, jġifiri l-emenda orali ġiet irrifjutata, mela ħan votaw fuq kompromess ċe kollu kemmu. Minu favur, min kontra. Also, die Prozedur wäre relativ einfach. The procedure is really... Il-proċedura għandha tkun sempliċi. Mela, il-kompromess xem mingħajr il-klim labor intensive u mbagħad nivvotaw għal kompromess bil-klim labor intensive. Tajjeb, Is-Sur Luka. Aħna għanna lebda informazzjoni, għanna ma nġi test qoddimna, għasna fu xieġifiri jekk inneħħu l-klim labor intensive, u għasna fu jekk ħallu għemmek kif tiġi, tafżana minn qabel, aħna ma nistawx niddeċidu dwar dan dwar il-test eh, billi neħħu ċertu klim, batu konna l-votazzjoni maqsuma għaliex l-MEPs individual ma jistawx jifmu għadin, jiena kontra din il-proċedura. Eżis kollegi, intom għandkom il-test fil-fat, jekk tħarsu lejn il-lista tal-voti għandkom il-lista ta' kompromessi fl-aħħar, jekk tħarsen kompromess ċe, tistaw taraw illi fil- fil-paragrafu fil-verżjoni Ingliża għanna l-klim labor intensive. Jiġifieri qed ngħidu li natu um, nipreferu dawn il-kumpaniji tal-labor intensive, il-PPE jipreferu li neħu labor intensive u ma jazbux li għandhom li għandu jkunem kriterji imposti. Dan dimiex emenda orali hija votazzjoni maqsuma. Is-soltu dejjem nilqgħu it-talba għal votazzjoni ta' dat tip. Għalhekk, għal darboħra, kompromess ċe mingħajr il-klim labor intensive, min u favur min kontra, astensjonijiet. Mela, issa ħan nifutaw għal kompromess b'dawn il-klim. Minu favur? Min jixtieq iżom il-klim? Jekk jaġobkom? Min kontra? ejja niverifikaw għadin. Ġifiri għedin nivotaw fuq il-klim Labour Intensive fil-kompromess. Il-votazzjoni hija miftuħa. Abstimmen, ja? Membri tal-ikon biss jistaw jivvotaw votazzjoni maluqa. Mela neħħejna il-klim. Issa ħannaddu għall-emenda 33 minn favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 34 minn huwa favur kontra astensjonijiet se jkollna bżonn nagħmlu verifika elettronika fuq emenda 34. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 35 f'żewġ partijiet Min huwa favur l-ewwel parti kontra astenzjoniet għaddit it-tieni parti minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. 36 favur kontra astenzjoniet għaddit 37 favur kontra Astenzjonijiet maddeċ. 38 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Kompromess D. Mannix mendi bil-fom jew voti maqsumin ġifiri minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 50 sa 54 ikopri l-istess ħaġa minn huwa favur kontra astenzjonijiet nishtiq nagħmel verifika ta' emendi 50 sa' 54. Suġġeriment ta' tnaħħija. Opiet su fil. Membru zejiet mill-PPE. Issa numru wa tajjeb votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa se nuvvotaw fuq emenda 55 min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 58 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 57 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Namlu verifika fuq emenda 57, votazzjoni miftuħa. Am għale abgestimmt? Kulħadd ivvota. Hemm membru żejjed mill-PPE. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa se naddu għall-emenda 56 min huwa favur kontra astenzjonijiet se namlu verifika, verifika fuq 56 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. L-affarijiet kollha ħajjaqgħu barra 59 minn huwa favur 59 Mannix għalfejn taw peress li t-tkelmu dwar emenda lingwistika. Emenda 60 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq it-tieni parti ta' emenda 60, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 61 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet 62 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit 63 huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet 64 minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 65 minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess E minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 74 minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 75 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, 76 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess F minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ħanivvutaw fuq test e kif huwa emendat u il-votazzjoni għahda nominali se nivvotaw se nivvotaw fuq testa kif huwa emendat. Votazzjoni elettronika. Niftħu il-votazzjoni. Nivvotaw fuq it-test hekk kif inhu emendat kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ir-riżoluzzjoni m'għaddiċ. Issa se naddu għal votazzjoni. Very clear. Dann kommen wir ganz kurz noch. Ja, das heißt, es gibt. fil osor signori, malaj malaj, memx opinjoni tali tali kon Issa se ngħaddu għal levot li miss eh, rapporter ta' Sur Bajem dwar l-istatistika Ewropea u il rekomendazzjoni ta' eh, li nemendaw ir-regolament fuq l-istatistika Ewropea. Min huwa favur ir-rekomendazzjoni. Se jkollna bżonn nagħmlu verifika elettronika iva hemm vot elettroniku niftħu l-votazzjoni. Kulħadd ivvota. vota nalqu l-votazzjoni. Ir-rekomandazzjoni għaddit 51 favur 8 astenzjoni għalhekk nixtieq nifraħ li rapporter u